Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung vom 16. Il-minuti u testi adottati tal-sessjoni plenarja li għaddit tqasmu hemm xi oġġezzjonijiet le jidher li mhux il-każ mela adottati. Il-Kumitat